Uh, good afternoon, colleague. Il-għan ufsinar kollegi nil-għakom l-ura għal-komitat tana. Jiena kontenta il-lum għan ufsinar illi fostna għanna il-presidenza Maltija. Fil-fat għanna il-Dr. George Vella li huwa Ministru għall-Affarijiet Barranin Malta u maħna sejjer jiddiskuti il-prioritajiet tal-presidenza fl-assistenza umanitarja. Kien mam u, u koll fi żmien l-adeżjoni kienu kol membru tal-Parlament u jinaħdimt miegħu fuq il-Konvenzjoni għal-ġejni tal-Ewropa xi snin ilu. Forsi m'għandniex nitlu f'wisq dettalji hemmhekk fil-Kostituzzjoni Ewropea, però huwa ta' pjaċir li nilqgħu hawnhekk fil-Parlament, ta' pjaċir għalina li l-Presidenza Maltija hija fostna hawnhekk illum. Bek, sejri nitkellmu dwar l-assistenza umanitarja u kustjonijiet rilevanti. Jena nati titwila madwari lejn il-dinja ta' madwarna u kull darba illi konna laqa bħal din dan il-komitat dejjem nsemmu il-bżonijiet kbar umanitarji illi ċertament dejjem ipoġġu pressjonijiet fuq riżorsi disponibbli għandna il-bżonijiet umanitarji fl-Unjoni Ewropea, il-kriżi ta' refuġati. Fil-Greċja, per eżempju, u fil-reġunijiet tal-Balkani, Umbat għanna konflitti fis sirja Yemen, fis sudan tisfel, Afganistan, Nigeria u krizi ovvjament li naraw f'dawn iż-żoni. U bekk ta' qed ipoġġi pressjoni fuq l-assistenza umanitarja kif ukoll fuq ir-riżorsi budġetarji Ewropej li huma disponibbli għall-assistenza bħal din. Bekk aħna ħerqana illi xinu x'inhuma l-prijoritajiet tal-Presidenza tagħkom kif nistgħu naħdmu flimkien fis sitxur li ġejjin biex nindirizzaw dawn il-tipi differenti ta' kriżi u kif nistgħu intaffu il-miżerja umana u il rabta eh, ma bejn l-assistenza ta' żvilupp u l ajnuna umanitarja. Jona dilek il-kelma, Ministru. Thank you, Chair. Grazzi, grazzi ħafna. Permettili mill-ġdid illi formalment nifraħlek għall-elezzjoni tiegħek bħala President ta' dan il-Kumitat. Jiena se nagħmel l-ewwel parti ta' diskors bil-Malti mbagħad naqleb għall-Ingliż. Matul l-aħħar 60 sena l-Ewropa kienet meqjusa bħala xempju ta' tama, prosperità, sviluppu paċi. Din il-kisba kbira kienet riżultat tal-viżjoni tal pionieri tal-proġett Ewropew fi żmien meta ħafna oħrajn kienu xettiċi dwar kemm nistgħu nirnexxu jekk nistgħu x'naħdmu flimkien. Fis sittin sena mit-twaqqif tal-proġett Ewropew imislinna Malta l-iżgħar stat membru il-privileġġ u l-opportunità li nippresjedu l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa żmien fejn fih irridu flimkien nieħdu kont tal-aħħar 60 sena. il kollna għandna inħarsu dak li ksibna sal-lum u ngħaddu l-benefiċċju ta' dan il-proġett liċ ċittadini tagħna. Benefiċċju li xi kultant, benefiċċju li xi kultant jintesew. Din hija wkoll opportunità tajba biex inħarsu l-qudiem. L-Ewropa għandha bżonn imbuttatura ġdida u żviluppi riċenti madwar l-Unjoni u b'mod ċar il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun aktar viċin il-popli tagħha u li tikkomunika b'mod effettiv il-miżuri importanti li qed tieħu biex tipprovdi opportunitajiet aħjar għaċ-ċittadini tagħha li jatuhom iċ-ċans jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u jirnexxu fihom. Il-ġrajiet politiċi li għaddejna minnhom is-sena l-oħra ħallew marka fuqna l-koll. Il-bżonn ta' riforma qatt ma kienet daqshekk urġenti u lajta biex ikunu viċin in-nies qatt ma kienet daqshekk ċara. Il-ġrajiet tas sena l-oħra ċaqalqu l-pediment tal-proġett Ewropew kif nafuh. Malta hija determinata li taħt il kontribut validu tagħha għal proġett Ewropew. Nasperaw li matul il-Presidenza permezz tal-ħidma tagħna fil-Kunsill u tal-ħidma maħkom fil-Parlament Ewropew l-Unjoni Ewropea toħroġ aktar b'saħħitha. Nafu li sitt xhur huma perjodu qaser ħafna. Fil-waqt li ninsabu ambizzjużi li nikkontribwixxu biex immexxu l-proġett il qudiem biex nagħmluh aktar kredibbli qegħdin inkunu fl-istess ħin realistiċi. Nafu xinu ma limitazzjonijiet tagħna, iżda nafu wkoll x'inhi s-saħħa tagħna. Qegħdin immorru quddiem delegazzjonijiet l-oħra tal-Kunsill bħala interlokutur onest mingħajr aġenda moħbija u mingħajr pretenzjonijiet. Bl-istess mod se nkunu nagħmlu mal-Parlament mal Ewropew bi spirtu ta' kollaborazzjoni u ta' onestà. Il-fatt li għandna Prim Ministru, il-Deputat Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi, kif ukoll kap tal-Oppożizzjoni li kollha servew bħala membri tal-Parlament Ewropew. U jien ukoll li għamilt aktar minn sena bħala membru osservatur fil-Parlament Ewropew qabel serna membri u tliet xhur sħaħ bħala membru fil-Parlament Ewropew wara li saħibna iwassal bi żgur nifmu l-importanza li għandu dan il-Parlament Ewropew u intkom ir-rappreżentanti diretti taċ-ċittadini Ewropew biex tilleġislaw fl-interess taħkom il-koll Taħkom il-koll. Ninsabu gburin li qed nassumu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea propju f'dal mument Il-prinċipi ewlenin, il-prinċipi ewlenin li se jgwida l-presidenza tagħna huwa li nġibu momentum frisku ġdid fix-xogħol li jġib liċ ċittadin Ewropej aktar viċin xuxin, bħala konsumaturi, bħala nies li jħolqu l-ġid u bħala stakeholders. U propju għalhekk li identifikajna s-sit prioritajiet tal-immigrazzjoni, is-sigurtà, is-suq uniku, Politika tal-viċinat, l-inklużjoni soċjali u l-affarijiet parittimi għaliex ġenwiniment nemnu li l-popli tagħna għandhom tħassib leġittimu li jrid jinstema'. Ma nħoss li għandi nidħol f'kull priorità b'mod individwali, u għadastan bil-permess tagħhom u bil-permess tiegħek Lady Chair, Madam Chair, ħanitkellem fuq il-programm ta' ħidma fl-oqsma li l-Kumitat tagħkom jiddiskuti u jaħdem daqstant fuqhom. Now I switch on to English. So, Once again, it is a pleasure for me to be here to discuss. Daqstant huwa ta' pjaċira lija li nerġa' ninsab foskom illum sabiex niddiskuti il-prioritajiet fil-qasam tal-għajnuna umanitarja, partikolarment minħabba ix-xogħol li huwa għaddej u l-attenzjoni tal-Parlament, partikolarment ta' dan il-Kumitat fejn għandna il- il-mira tagħna huwa wara kollox il-għajnuna umanitarja. Permetti li nirringrazzja l-Presidenzi ta' qabel membri ta' trio biex eh, għall-għajnuna tagħhom u għall-xogħol tagħhom biex bekk aħna nkunu nistgħu immexxu bil-programm ta' trio. Pala l-aħħar imsieħeb tal-trio aħna se jkollna l-unur illi naraw illi issa ix-xogħol jiġi fit-tmiemu. Bekk nixtieq ukoll nuri l apprezzamenti għaj Eh, lejkom, onorevoli membri tal-Komitat, biex taċċertaw illi konna transizjoni minar xkil għal-presidenza tagħna. Fi żmien tagħna ta' presidenza aħna sejrin naraw illi nkomplu u niksbu progress u nkomplu max-xogħol li kellna mill-preżenzi preċedenti ċertament is-sitwazzjoni globali umanitarja hija sitwazzjoni imwera biex inkunu ċari u ċertament wara l-overview l-overview għall-2017 rajna illi il-koordinatur Stephen O'Brien wassalna messaġġ fej għalinna illi l-iskala ta' din il-kriżi hija ikbar sa mill-bidu tal-istabiliment tal-Nazzjoni Uniti U għallura qatt ma rajna daqstant persuni li jeħtieġu l-appoġġ tagħna s-solidarjetà tagħna sabiex jgħixu f'sigurtà u f'dinjità hekk huwa qal. U nunutaw ukoll il-pjanijiet ta' tweġbiet fi 33 pajjiż qegħdin jippruvaw jilqu 93 miljun persuni għandhom bżonn. Aktar minn 128 miljun persuna mill-quta minn konflitti, spostament, il-dizastri naturali u vulnerabilità ċertament is-sur O'Brien ta' stima wkoll li issa se jkollna bżonn 22.2 biljun euro għal finanzi għal 2017 2014 biex aħna napoġġaw 93 miljun persuna li huma daqstant vulnerabbli. Konflitti mkawżati mill-bnedmin kienu l-aktar li qegħdin waslu għal għajnuna humanitarja, anki spostament fiħdan pajjiżi stess jew li mill frontieri tagħhom fost oħrajn anki arar u anki nixfit u problemi ta' temp ukoll qegħdin iwasslu l-sitwazzjoni bħal dawn. L-Unjoni Ewropea kienet fuq qudiem fil-finanzjament umanitarja kif ukoll fl-iżvilupp ta' strumenti aktar effettivi u bekk huwa ċar illi eh, minkejja li nżidu l-kontribuzzjonijiet tagħna huwa possibbli illi nilħu mal-bżonnijiet dejjem aktar u aktar jikbru u bekk dina dinja situazzjoni li waslitna għal summit ta' Mejju ta' sena l-oħra biex ikonna sforz biex is-sistema monetarja tkun aktar effiċjenti, tkun prevedibbli u flessibbli. L-għajnuna umanitarja weħeda ma tistax tindirizza bizzejiet il-bżonnijiet li dejjem edin jikbru ta' dawk l-aktar vulnerabli u għallura kienem sejħa għal approċ aktar koerenti U kien hemm mbagħad eh, tliet prioritajiet li ġew identifikati, jiġifieri dak li qed jikkawża fluss ikbar ta' refuġati u persuni spostati, illi nwaqfu il-konflitti permezz ta' tmexxija politika u nagħmlu wkoll għaqda bejn l-isforz umanitarju u l-isforz ta' żvilupp. fid ta' dawn ir-realtajiet, l-an ġenerali tal preżidenza Maltija hija illi konna tweġiba umanitarja koerenti għal dawk li huma il-kriżijiet li huma għaddejjin bħalissa emerġenti minn sija u imtawla biex bekk nkunu nistgħu nejnu l-effiċenza u l-effettività tal-lajnuna monetarja tal-Unjoni Ewropea. U fil-waqt illi aħna u koll nejnu permezz ta' pajizi terzi u anki organizzazzjonijiet relevanti irridu dejjem nifukaw fuq il-persuni li huma l-ofol tal-għajnuna umanitarja, partikolarment il-protezzjoni tal-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabli biex bekk nifukaw fuq modgi kif nistaw intejbu il-sistema globali umanitarja u nipromovu u koll tweġiba koerenti mill-Kummissjoni u l-Istati membri wara każijiet ta' diżastri. U fiħdan dan lan ġenerali, il-priorità ewlenija fuq l-agenda umanitarja tagħna hija segwitu għal World Humanitarian Summit u bekk ikonna impenji globali u individwali biex bekk namlu tajjeb għal bżonnijiet kbar u minħabba sofferenzi fid-dinja billi nibnu fuq ix-xogħol tal-imsieħba tagħna fit-trio u anki fuq eh, għabbażi tal-pjattaforma OGA aħna minna ħatana se naraw illi kunem segwitu għas-summit billi immexxu diskussjonijiet nikkoordinaw kontribuzzjonijiet biex bekk naċċertaw illi fuq livell tal-Unjoni Ewropea sejjer ikun hemm segwitu u anki sistema ta' rapportaċ għall-Unjoni Ewropea u anki l-impenji tal-Stati membri u dana skont il konklużjoniet ta' Mejju 2015 dwar is-summit dinji umanitarju biex inkonna aktar koerenza u anki nikkomplementaw il-ħidma tal-Unjoni Ewropea u tal-Stati membri f'termini tal-politika relevanti. U biex ikun hemm koerenza bejn dak li ġie mwiet mill-Istati Membri u l-Stati Membri fil-World Humanitarian Summit u anki it-tlet prioritajiet li huma il-bażi tal-għajnuna umanitarja, ix-xogħol tas-segwitu għas-summit se wkoll jgħin biex aħna nieħdu sejb it-tieni priorità jiġifieri promozzjoni tal-konsensus għall-għajnuna umanitarja. Ċertament, Il-konsensus qed jiffoka fuq tliet toqsma prioritorji biex bekk inkunu nistgħu wkoll naraw illi konna azzjoni umanitarja u bekk ukoll nkunu nistgħu nejnu l-assistenza li tkun ġejja mill-Kummissjoni Stati Membri, jiġifieri konna prinċipji umanitarji u anki li nżommu mal-liġi umanitarja konna eh, bażi soda għat mexxija u mbagħad ikonna koerenza fid-dan il-proċess kollu biex beg dawn l-oqsma kollha identifikati skont il-pjan ta' implementazzjoni fuq livell nazzjonali u Ewropew jibqaw punti fil-quċċata tal-aġenda partikolarment fil-kuntest usa tal-segwitu għal World Humanitarian Summit. U bekk dana u sejjer isir mal-msiba ta' trio u mal-Kommissjoni biex bekk kien implementaw it-tieni pjantazzjoni tal-konsensus. Aħna minna ħatana se namlu l-almutana biex ikonna rwol attiv biex intejbu l-koerenza, l-effettività u l-kwalità tal-assistenza umanitarja billi nappoġġaw it-twettiq tat-tini eh, konsensus u l-pjan ta' implementazzjoni tiegħu. It-tielet punt importanti għal-Presidenza huwa tisħiħ ta' rabta bejn l aspetto monetarju tal-iżvilupp. In-natura tal-kriżi ħasar il-linji li definaw dawn iż-żewġ punti aktar minn qabel u allura l-emerġenzi u kriżi umanitarji qed indumu aktar u qed isiru aktar aktar volatili biex bekk id-distinzjoni tradizzjonali bejn l-għajnuna monetarja u għajnuna fuq qasir żmien u għal taħt l-iskrutinju u allura aħna se niskop nistudjaw aktar is-sinerġiji fost l-atturi konċerti ċernati biex innalqu d-distak bejn iż-żewġ elementi billi nifokaw fuq il-bżonn ta' valutazzjoni skont il-bżonnijiet u anki insaħħu il-reżiljenza ta' persuni spostati fost oħrajn fil-loqsma ta' sigurta u l-edukazzjoni biex ma ninsew il-ħadd. Fil-kuntest ta' spostament forzat, il-Presidenza se diskuti l-sfidi biex eh, bekk anki nalqu l-lakuna li għanna unek. L-eżempji ġeografiċi u tematiċi għal binja ta' resiljenza ifisser illi irridu nifukaw fuq xenarji bħal dawn u jkonna strumenti li jgħinu fostom ukoll fondi fiduċjarji u bekk ukoll irridu nwieġbu għal kriżi meta għandna tant biljuni ta' persuni qegħdin jgħixu situazzjoni ta' spostament, irridu naraw xinu ma' kawżi ta' situazzjoni bħal daw u bekk nikkontribwixxu biex soluzzjoni soluzzjonijiet dawwiema għal popolazzjonijiet milquta fosthom il refugġati persuni internament spostati, il returnees u komunitajiet f'pajjiżi ospitanti. Aħna sibqgħu ukoll nużaw l diskussjoni umanitarja biex bekk nisqu l-bżonnijiet tal-migranti u anki l-komunitajiet li l dawn il-persuni presidenza se tistudja il rabtiet mal-bżonnijiet umanitarji tal-migranti fil-kuntest tal-pjantazzjoni ta' Valletta. Fl-aħħar, il-preżenza tagħna sa taċċerta illi l-protezzjoni tal-popolazzjonijiet tibqa' xi ħaġa illi jkun il-qofol tal-azzjoni umanitarja u anki liġi rilevanti u kol eh, miex għettina ta' bizzejiet attenzjoni fil-konflitti armati għalix tkun hemm attakki fuq ċivili u anki fuq dawk li jgħinu f'dan il-qasam, attakki fuq l-istrutturi ċivili eh, jkun hemm mbagħad organizzazzjonijiet eh, li jgħinu li ġew maċħuda aċċess fost oħrajn anki l-insedjament u l-ġuħ edin jintużaw. U għallura prezidenza trid xtiet kol toħloq konxenza dwar il-protezzjoni umanitarja kemm fiħdan kif ukoll lilin mill-qafas tal-liġi internazzjonali ċertament il-nutrizzjoni u sigurtà alimentari u koll huma punti ewlenin u se naċċertaw illi dan ikun u koll komponent importanti eh, fat-tfiġiba tagħna ta' assistenza u bekk naraw li konna aktar kooperazzjoni bejn l-għajnuna umanitarja u l-autoritajiet ta' protezzjoni ċivili biex bekk insaħħu l-kollaborazzjoni bejn eh, l-autoritajiet ta' protezzjoni ċivili u l-atturi ċivili eh, li l innan anki mill-Unjoni Ewropea. Biex nikkonkludi, onorevoli membri, Il-prezenza tagħna hija soda fl-intenzjonijiet tagħha u taf sewwa responsabiltajiet tagħha biex ittejjeb tweġibiet monetarji tal-Unjoni. Il-prioritajiet ewlenin li semmejt huma dawk li ġejjin mix-xenarju globali umanitarju bekk qegħdin inħarsu l-qudiem biex bekk l-għajnuna umanitarja tkun aktar effettiva u aktar effiċjenti Bekk issa jiena nieħu pjaċir nisma l-opinjoni tagħkom u anki li kollabora tagħkom matul dawn ix xogħol li ġejjin fuq dawn il-prioritajiet li għandna kif ippreżentajna grazzi għall attenzjoni tagħkom. thank you very much, Minister, for that. Ringrazzjak, Ministru, għal eh, dakollu li għed, għana juri li s-sitxur, fis-sitxur se jkonna xogħol intensiv fuq dawn il kwistjoniet umanitarji. Għandi tlet personi indikati, eh, eh, għajdu li jkirba, ħajkolli li ndeja ta' kem se jkonna nis saqsu l-mistoqsijiet, Iva tajjeb? Għannibdow bil-Enrique Grisalon li huwa rapporter tal-Kumitat tal ajluna Umanitarja. Enrique. Bar unos segundos par. L-ewwel net eh, nixtieq nieħu ftit sekondi biex nifraħ l Linda u l-membri l-oħrajn li hemm eh, bil qeda mal-mejda li dalodu ġew eh, eletti u nittama illi se jirnexxinna naħdmu flimkien għal sentejn u nofs li ġejjin. It-tieni net u importanti wkoll li jiena nirringrazzja lill-Ministru u lil Malta għal rwol illi diet f'dak kollu illi għandu x'jaqsam mal-immigrazzjoni, ir-rifuġati u anki azzjoni umanitarja lex fl-aħħar mill-aħħar eh, Valletta kien punt ta' referenza għal dak li kienet il-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi illi minnom jitilqu l-immigranti u r-refuġati u punta referenza akoll għal dak illi għandu xaqsam mal-ftejmiet finanzjarja l-appoċ l-bżonnijiet differenti li jem f'dan il-qassam. Irrit nitkellem fuq xi ħaġa li semma l-Ministru li beda billi jgħid li l-Unjoni Ewropea bħala proġett kienet meqjusa u għada meqjusa bħala modell u eh, irrit najt li dana mux bis bħala eh, proġett globali ma anki mill-perspettiva tal-izvilup u anki eh, l-azzjoni umanitarja. Imma wara il-Ministru għallu ukoll illi waħda mill-problemi li tiffaċċa l-Unjoni Ewropea hija li aħna imbeda wiz miċ-ċittadini u hemm bżonn illi noqorbu aktar lejhom U jina unnek nisħa illi dak li għandu xaqsa mal-azzjoni umanitarja iċ-ċittadini u ma ferm aktar fil-rib tal-bżonnijiet ta' dawn il-nis illi għandhom bżon lajnuna milli il-gvernijiet tagħhom stess. U għawnek ikonna najdu li s soċjetà u ċittadini, il-komunitajiet ċkejknin, edin jimxu e, e, qoddim il-mexxejja tagħhom u jafu iktar xinu ma' soluzzjonijiet possibbli għal dawn il-kriżijiet illi ħafna mill-gvernijiet jew il-maġġoranza tal-gvernijiet qegħdin jiffaċċaw fl-Unjoni Ewropea. U jekk noqogħdu li jkunu qrib ta' ċittadini ifisser ukoll li nkunu sensittivi għal din il-pożizzjoni li toffri solidarjetà Jiena naħseb illi issa se nidħlu f'perjodu fejn l-Unjoni trid issaħħaħ ir-rwol tagħha f'dan il-qasam peress li atturi globali oħrajn se jippruvaw eh, inaqsu ir-rwol tagħhom jew inkella jabbandunaw ħal kollox il-president ta' pajjiż partikolari li għadu kif inħatar qiegħed eh, jaħdem biex ixejjen permezz ta' politiki kommerċjali u porrajn se jagħmlu dawn l-affarijiet sekondarji ġifir da kollu li għandu x'jaqsam ma' appoċ għall-iżvilupp u eh, għajnuna umanitarja għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak kollu li tistgħu. Naħseb illi l u huma tajbin irridu imma nkomplu illi nagħmlu l-follow-up fuq il-World Humanitarian Summit, hemm bżonn ukoll illi aħna b'mod effiċjenti n-implementaw dan il-mekkaniżmu ta' monitoraġġ dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea per sew anke dak li qegħdin jagħmlu l-istati membri u li nkunu kapaċi illi naraw kemm qegħdin nissodisfaw l-obbligi li aħna ħadna bħala Unjoni Ewropea u anki bħala Stati membri. Kultant eh, ħadu uh, impenji individualment fis summit ta' Istanbul bad dwar il-, il, eh, il european Consensus on Humanitarian Aid irridu naraw x'inhi ir-rabta bejn l-azzjoni umanitarja u l-iżvilupp din hija xi ħaġa li tkellimna dwarha kemm il-darba qed nerġa' nirrepeti hawnhekk għaliex il-Ministru qiegħed hawnhekk magħna. Imma bejnietna hawnhekk il-membri ta' dan il-kumitat m'hemmx għalfejn nirrepetu dawn l-affarijiet imma jidher li l-kriżijiet umanitarji qegħdin iduru iktar fit-tul. Sfortunatament qed isom qegħdin iktar ikunu eh, profondi u għalek aħna ma rridux nagħtu biss għajnuna immedjata fuq meda ta' żmien qasira ta' żmien imma hemm bżonn li eh, tittieħed azzjoni aktar fit-tul, l-edukazzjoni, assistenza sanitarja, illi jorbtu il-risposta immedjata ta' kriżi umanitarja mal-tisħiħ ta' reżiljenza u l-iżvilupp ta' dawk il-postijiet fejn ikunem dawn il-kriżijiet umanitarji. Umbat, dwar il-protezzjoni tal-popolazzjoni, għonek għanna zewċ kampi differenti l ewwel net iridu niproteġu lil nies eh, illi għandhom bżonn għajnuna umanitarja imma dejjem aktar qed naraw illi hemm bżonn ukoll illi nipproteġu illi dawk illi joffru l-għajnuna dawk li qegħdin jinqatlu fl-iskejjel, fl-isptarijiet u f'postijiet fejn tkun qiegħda tingħata għajnuna lin-nies għaddejjin mill-kriżijiet umanitarji Hawnhekk f'dan il-kumitat aħna kemm il-darba għamilna rapporti dwar il-ħtieġa tal-edukazzjoni li nipproteġu lil dawk li jagħtu għajnuna umanitarja. Jiena issa se nikkonkludi. Iva, irridu nħarsu lejn il-bżonnijiet illi jem l in mill-frontieri tagħna għandna miljun jew miljun u nofs ta' persuni illi feħdan l-Unjoni Ewropea li għandhom bżonn lajnuna imma fil-dinja hemm 60 jew 70 miljun persuna li għandhom bżonn għalhekk irridu nżommu sens ta' perspettiva. Imma alla volja li fl-Unjoni Ewropea il-problema hija iżar imma żgur illi f'dawn l-aħħar ġimgħat rajna wkoll emerġenzi sitwazzjonijiet ta' urġenza umanitarja anke minħabba il-kesħa li kien hemm pereżempju fis-Serbja, fil-Greċja, fir-Repubblika Ċeka u pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Anki eh, il-Presidenza Maltija għandha bżonn ukoll illi tixpruna lill istati membri biex eh, ifasslu winterization plan li eh, u li kumpjan pjan illi jati soluzzjoni għal dawn il-kriżijiet eh, illi rajna f'dawn l-aħħar żminijiet. U Jena l-Presidenza Maltija nixtieq nitloba illi tinkludi ftit aktar il-perspettiva tal-ġeneru u ta' l-età li jisu il-bżonijiet speċifiċi ta' tfal u tal-anzjani f'sitwazzjonijiet ta' kriżijiet umanitarji u fir-respons li tingħata għal dawn il-kriżijiet u anki kwistjonijiet ta' eh, ġeneru ta' u fil-ġlieda kontra l-spostamenti sforzati il faslet il-Kummissjoni faslet eh, komunikazzjoni fil-2016 ġifir sena li għaddiet u din il-komunikazzjoni tal kummissjoni Ewropea il-grupp TI u jiena stess ma narawiex marbuta mal proposti li qed jaslunna minant il-Presidenza Maltija jiena senala issallew imma rrid nifra lil Malta li għall-ewwel darba ħadet fidejha rridni tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dejjem huwa uh, mument fejn pajjiż iħossu gburi mod partikolari pajjiż żgħir bħal Malta uh, eh, Sur Engel qiegħed hawnhekk u jiena niftakar illi fl-aħħar uh, laqa fi Strasbourg is-Sur Juncker Juncker qal illi meta daħlet Malta fl-Unjoni Ewropea kien kuntent se jtira li xbekk il-Lussemburgu ma baqax li ċken pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Imma huwa veru wkoll li Malta li hija li ċken pajjiż fl-Unjoni Ewropea jiena illi kont prezenti f'Malta fil laqgħa tal-konferenza tal-presidenti eh, naf ukoll illi kapacità għawija u konvenzjoni qawwija wkoll illi dawn il-proġetti jitmexxew il-qoddim u sabiex kunu tistaw tmexxu l-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f'dan il-perjodu. Jiena namillek eh, l-awguri kollha minn ħatana, minn ħatijaj tal-gruppu tal-Parlament Ewropew sħiħ.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 urġenza ta' situazzjoni. Jiena xtaqt ngħid li Meta nħarsu li l-mappa tal-pjaneta naraw li fil-biċċa kbira tal-dinja waqfu il- il-tilfu l-Ispanjol u l-kellim twaqqaf mill-jitkellem.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 u fil design fil-mija. E, e, bicċa kbira tal bżon fil afrika waqt li 70% li ġew qegħdin e, fi kriżi umanitarja kienu huma nisa u tfal. Dan huwa perċentwal importanti ħafna ta' persuni li jgħixu f'dan iż-żoni ta' konflitt. Dawn huma ġili jkunu żgħażagħ u żgħar ħafna Mela, mistoqsija l-Presidenza fost il-prioritajiet tagħha. Taħseb li jkun possibbli? Illi nikkoordinaw aħjar l-għajnuna umanitarja speċjalment fid-dawl ta' din il-faxxa tal-vulnerabbli tal-popolazzjoni. Grazzi ħafna, Robert Noiser, issa. Ministru, grazzi tal-li qiegħed hawnhekk illum mar nofsinhar. Grazzi tal-li inti lest tajna fil fitħija tal-koordinament tal presidenza tiegħek anki fin-nofs fil-aħħar parti tas-sena li għaddiet jiena ħdimt mal-kollegi tiegħek mal-personal tiegħek huma mħejjin sew U jiena nemmen li l-għanijiet ambizjużi li eh, fis-sajt se jinkisbu wkoll. Inti qed li l-gvern tiegħek huwa favur Ewropew. Xi membri tal-gvern tiegħek għandhom esperjenza fil-Parlament Ewropew, prosit lilek għal dan jekk gvernijiet oħra fil-istati membri oħra tant kellhom tant eh, membri tal-gvernijiet tagħhom illi servew fil-Parlament Ewropew kienu jkunu f'pożizzjoni aħjar. Inti fil-Mediterranu għandek ħafna esperjenza fil-kwistjoni tal-rifuġati u ħaġa sabiħa li qed naraw l-impenji tagħkom hawnhekk fil-rigward tal-għajnuna umanitarja. Jiena nix nenfasizza li għandna bżonn ta' miżuri fuq meta ta' żmien qasira u anke fit-tul, viżjoni jew pjan fit-tul biex ntejbu l-ħajjiet ta' dawn in-nies għanna nizguraw li nħaltux dawn il-żewġ tipi ta' għajnuna. Għanna bżon ta' kooperazzjoni tal eh, izvilup standardizzat, iżda mandux jitwaqqa minħabba ħabalajnuna fuq minn ta' żmien qasira. Għandek kwestjoni li hija attwali ħafna li trid taħdem fuq għal rifuġati fuq ir-rotta tal-Balkani, ehm, waslet ix-xitwa u fl-aħħar laqgħa fi Strasburgu aħna diskutejna l-istat twalin uman fuq dik ir-rotta għanna namlu ħilitna kollha biex flimkien mal istati membri li ġew affettwati u anke mal-pajjiżi differenti li ġew affettwati sal-Unjoni Ewropea għandna naħru ma' dawn l-istati membri ma' dawn l-istati kollha biex intejbu situazzjoni ta' rifugġati. Mela biex insemmi xi ħaġa li aħna diskutejna dal-għodu fil-Kumitat il-Kunsens fir-rigward fil kumitat il konsens fir rigward tal-iżvilupp. Il-priorità tagħna għandha tkun illi niġġieldu kontra l-faqar. Jekk danna nistgħu nifokaw fuq, nistgħu nisbu eh, nistgħu naqblu malajr fil-trialogi meta jkun eh, l-għajnuna eh, umanitarja fil-ġunju f'Malta se jkollna riżultati sodi nippreżentaw. Eh, Punta l-axħar jiena kontent ħafna li ħadd is-suġġeriment tagħna illi konna assembleja konġunta parlamentarja bejn l-ACP u l-EU f'pajjiżek f'Malta l-ewwel darba mill-2012 illi eh, stat membru tal-Unjoni Ewropea li għandha l-Presidenza hija l-estat il qadan avveniment Naħseb li dan jibat messaġġ qawwi ta' solidarjetà da għandna pajjiżi differenti inklużi li inkludu dawk fl-Afrika illi qed jistennew messaġġ qawwi mill-Ewropa. Grazzi ħafna. Charles Goins. Grazzi, Signora President. Jiena nirrappreżenta l-uniku pajjiż illi ħareġ gburi bil- uh, u mhux biss jidher ikbar issa minn meta daħlet Malta fl-Unjoni Ewropea sanna il-presidenza Maltija li hija ħerqana li timxi l qoddim u tavvanza fuq dawn il-punti miftak li għandi xjaqsa mal-finanzjament tal-għajnuna umanitarja u il-kriżijiet jizdidu, l konflitti jihraxu u hemm ir-refuġati li Dak illi naraw dejjem il-budget ta' dawn l-aħħar snin huwa illi hemm nuqqas kroniku ta' finanzjament wieħed jista' jitkellem ħafna dwar ir-raġunijiet għal dan il-nuqqas imma rifjut u kol fost raġunijiet ta' ħafna pajjiżi illi ma jridux jissodisfaw l-obligi illi ħadu fuqom batem u kol l ispeċifiċità tal-għajnuna umanitarja tal-Unjoni Ewropea. E, u l-speċifiċità hija li l-għajnuna li tagħti l-Unjoni Ewropea hija imparzjali u din hija xi ħaġa sabiħa m'għandniex inħallu ebda dubju e, feċ fuq din l-speċifiċità din il-partikolarità tagħna għaliex minar l-ebda diffikultà li aħna e, nittrattaw u naħdmu ma, ma dawn il-nies. il nies L-Unjoni Ewropea eh, ħarġet mill obligatorja ta' politik li hija l-unika mezz kif wieħed jista' jħares din l-imparzjalità. U din l-imparzjalità wassanja t tielet kumment tiegħi dwar kwistjoni istituzzjonali. Jina naħseb li ħaġa pjuttost stramba li il-presidenza tal-Konsil tista tiltaqa' magħna b'mod informali biex nitkellmu dwar l-iżvilupp fil-waqt li fil-plenarja nista stajna nitkellmu biss fuq il- kwistjonijiet umanitarja jina naħseb li din hija ħaġa pjuttost stramba u mbagħad dwar il-presidenza eh, rotativa tal- Konsill Ewropew Presidenza għandha rwol l-ewwel li tikkoordina x-xogħol leġislattiv tal-Unjoni Ewropea. Ma tantx għandna fuq xiex naħdmu se jkun hemm il-konsensus Ewropew għall-iżvilupp tajjeb wis imma għalfejn dana ma nistax nitkellmu fuq fil-plenarja tani ħaġa pjuttost stramba ma narax għalfejn il-Ministru tal-Affarijiet eh, Barranin jista' jitkellem mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin imma eh, il-Ministru responsabbli wkoll għall-iżvilupp irid jitkellem biss fuq dak l-affarijiet mod informali ħaġa li ma nifhimiex jiena Eh, tkellimna ma' Sinjura Mogherini li mandi ebda dubju dwar il-kapacitajiet li għanda u l-kompetenza taħħa li eh, tatna prova taħħa kemm il-darba. Ma' ima tantx tiġi għamnek titkellem maħna naħseb illi dini għaxa ħaġa illi il-presidenza għanda tamme xaħġa dwarra l-ewenetta li għandhom x eh, x'miżuri ta' xogħol ta' koordinazzjoni f'da kolli li għandu x'jaqsam dan ix-xogħol jimxi jew mhix il-qudiem u anki il-koordinazzjoni li tissir isir bejn l-28 stat membru illi eh, memx approċ sistematiku għalija. Per eżempju, il-finanzjament taħna diġa tkellimna dwara dan dil problema problema ta' finanzjament irridu nitkellmu dwara min jiġi għatina kont ta' refute jew inkella ta' tfarfir ta' responsabilità minnaħa tal-istati membri eh, meta jkun qegħdin jonqsu mill-obligi li ħadu ħadd ma jiġi hawnhekk Eh, dejjem nisma l-istess ħaġa, dejjem jiġu l-istess affarijiet, kull darba namlu l-istess talba u qatt ma jiġri xejn. U jiena m'iniex irrabjat eh, eh, miegħek imma qed nappella lilek biex inti twassal il-messaġġ tagħna fil-fora istituzzjonali fejn titkellmu dwar dawn l-affarijiet biex din is-sitwazzjoni assurda tieqa f'darba l-dejjem. Itħas fl-axar un Unbat ikonna round iħor. Tilanne on, on niin akuutti ja e, Situazzjoni fis-Sirja hija sejra għallar u sfortunatament maħniex qed naraw tmim Jiena nixtieq nistaqsik sur Ministru, inti taf li l-biraħ f'Helsinki kienem laqa kbira mal-Nazzjonijiet Uniti fuq il-situazzjoni umanitarja li hemm fis-Sirja u anki l-għajnuna illi għanda bżonn is-Sirja. Filippo Brandi, il-Komissarju uh, eh, għal oli tal-Nazzjonijiet Uniti għal illi hemm bżon ta' ħafna ħafna iktar flus biex nejnu l Sirja u fil-pajizi eh, ġirin hemm 4.8 miljun Sirjan permezz ta' dik il-laqa eh, waslitni wkoll informazzjoni interessanti ħafna dwar l-edbatija tal-persuni ċivili fis sirja li hemm nuqqas ta' tobba, m'hemmx starijiet, m'hemmx mediċini u eh, anki il-tobba qegħdin jaħarbu mis-Sirja u meta Eh, tabib jaħrab u eh, ħafna miljoni ta' persuni jibqaw eh, fil-pajis mordandom minnu marit bil-kanser per eżempju u mandomx għajnuna mandux minn e, om xtaħseb inti dwar din il-krizi li jen fil-Sirja u għawnek inti nishtiq nisaqsik inti taf xajnuna edha tenata li gruppi vulnerabli per eżempju fis-Sirja dawn huma nisa u tfal. Dan huwa inkluż fil-programm tagħkom. Grazzi. Okay, thank you. Mela se neħdu dawk l-ewwel kontribuzzjonijiet u mbagħad għandi għandi nitsu Eli Schneid. Xaħtiħor li jixtieq jitkellem Teresa? Għaw xaħtiħor li jixtieq jitkellem biex tom għajnejja fuq il-ħin, Ministru. Mela, eh, eh, tajtuni ħafna hawnhekk. L-ewwel net, il mistoqsitu kommenti kummenti ta' kull ġelmo Naqbel ma' pratikament kollu li jett. u nifem l-approċċ emozjonali tiegħek u l-mod kif tkellim dwar il-kwistjonijiet involuti. Nista' nasikurakom li kulħadd għandu l-istess ħsieb, l-istess sentimenti, Inti ressaqt il-punt dwar il-għalix nasbu li l-Unjoni Ewropea għanda għanda terġa e, ta' viċina ruħa ma' ċittadini. Nasab li kienem hemm differenza hemm firda bejna. L-Unjoni Ewropea se jkollha terġa' Eh, tikseb il-fiduċa il tal ċittadini ħaġa li qed narawha riflessa fil-movimenti politiċi li qed narawhom u r-riżultati tal-elezzjonijiet li narawhom madwarna. Sinċerament, u onestament aħna nemnu li l-Unjoni Ewropea għandat għandha eh, ikolla rwol ikbar f'dawn l-aspetti kollha, inti tkellim dwar il-summit dinji

il-pen saru iżet minn terġġew mill-Unjoni Ewropea u eh, għanna niżguraw li jkun hemm eh, l-implementazzjoni tal-impenji u anki li eh, ħafna għanna niżguraw li ħafna pajjiżi ma jirfaw responsabiltajt tagħhom fil-fatt għandna l-pjattaforma online fejn nżommu ehm, għajnejna fuq dak li qed jiġri u kif dak il-politiki qed daħlu fil fazzjoni Fil-gwatt krizi kriżi umanitarja din hija kollha ovvjament Eh, aħna naqblu dwar dak kollu meta nitkellmu dwar kriżi umanitarja żgur illi mm, illi naħsbu bl-istess mod. Nafu bisħiħ anki jiena fil-diskors tiegħi li hemm 2.22.2 biljun dollaru għal 92 miljon eh, persuna li ġew affettwati mill-kriżi umanitarja din sena. Iżda għandna eh, inkunu konxi li rridu nagħmlu monitoraġġ tal-dawk li eh, kriżijiet fit-tul ehm, sijin u oħrajn mhux li kollok kriżi li tispiċċa, kriżijiet li jibqgħu għaddejjin u illi iġibu magħhom iżjed responsabilità u jġibu iżjed iġibdu attenzjoni. U bekk għandna nkunu konxi li kull ma nagħtu, kull ma nipproduċu għandu jkun effiċenti fl-applikazzjoni tiegħu u effettiv biex nikkonsinnaw dak li biħsibna nagħmlu li jagħti l-frott dak li nixtiequ nagħmlu bil-flejjes tagħna. Issa fil tal-edukazzjoni naf li dinja dan huwa punt importanti ħafna li tiddiskutuh eh, ta' spiss fil-kumitat tiegħek u nifhem l-għaliex il-fatt li mhux biss ħares lej l-aspett altruistiku jiġri l-edukazzjoni ta' żgħażagħ jew ta' tfal, iżda kif naqblu dan jista' jisalva l-ħajja tan-nies għat-tfal li jkunu edukati li kollhom ċertu ammont ta' edukazzjoni u bekk dawna ma jitflux fil-xol, fost it-tfal, abbuż sessuali, l-izwiġ sforzat, ġivir dana jkun investiment kontra komplikazzjonijiet iżjed tard fil-ħajja. Bekk naraw li l-ikbar numru ta' tfal għanna nizguraw li daw jiġu edukati fejn jinsabu f'emerġenzi jiena f'moħħi għandi l- missjoni tal biex jiskopru l-fatti fl-Lebanon eh, frigwata tal-edukazzjoni għal atfal sirjani dakin eh, marbut ma dak li għal mis-sinjura ħawtala. Din hija sfida ovvjament, għax mhux dejjem ikun possibbli li tiżgura illi dawk li jridu jagħtu l-edukazzjoni jkollhom aċċess għat-tfal stess, ekrajna fis-Sirja, eh, laqqa sajnuna medika, med Eh, tat-toba aċċettaw ehm, eh, ħallhom jitlu fost in-nies hemmhekk. Inti semmejt il-xitwa u li hemm immigranti ħafna persuni baqgħu impressjonat b'dan din il-problema, kien hemm eluf li weħlu eh, fil-barra fil-maltempati l-kbar, kien hemm offrawlhom illi jieħdu fil-naħat isfel tas-Serbja, ovvjament beżaw illi illi kienu se jiġu deportati ximkien, eventualment aċċettaw illi jkunu ximkien viċin il-kapitali. Kien hemm min aċċetta illi jitlu fil-kampijiet jew fid-djar ehm, sħan iżda hemm oħrajn li għadhom barra. U eh, din hija stampa kera ħafna issa fil gwalt ta' dimensjoni tal-aħħa tisfel, ovvjament din hija priorità għalina. F'Malta għandna waħda mill-leġislazzjoni ehm, iżjed avanzata rigward tal-inklużjoni soċjali u fuq il-ugwaljanza bejn il-ġeneri. F'dawn l-aħħar tliet snin aħna f'Malta avvanzajna ħafna. Dana ma semmejniex fil-programm ta' ħidma tagħna, iżda dana se taħt ir-responsabiltajiet eh, komuni tal-summit. U se jkonna żewġ konferenzi waqt il-presidenza f'Malta fuq avveniment eh, Ewropew eh, fuq il-violenza fuq in-nisa fit-tieni eh, ġemata ta' frar u anki roadmap tal-LGBTQI. Il-kollega għaj palissa li għandu dan ix-xogħol et fil fil-fatt qed il l-prijoritajiet tiegħu lill-kumitat rilevanti hawnhekk stess. Mela, l eta zazax u it tfal eh, il xuħ u it tfal nistaw naqsu popolazzjoni tal-migranti f'popolazzjoni tal- u l-popolazzjoni tal-rifuġati nista' nażigurak illi fil-programm aħna u anki fil-impenji eh, tal- fl-impenji dinjin ehm, umanitarji aħna se niżguraw illi se jkollna inkopru dan ukoll. Issa fil-gwad tax-xitwa se nerġa' lura għal dan il-punt rifuġati barra fix-xitwa. Jiena għandi ngħid illi Din hija kollha kwestjoni ta' kif b'xi mod se niksbu solidarjetà bejn il pajizi tal-Unjoni Ewropea dwar din il kwestjoni kollha tal-migrazzjoni ma xtaqt nidħol f'dan għax bekk niftħu eh, kapitli oħra iżda nittamaw li b'xi mod neħu differenzi estremi eh, tal-opinjoni dwar kif naħlu fuq din il-problema bejn nittama li l-istati membri javvicinaw li xuxin mux li neħu id-distak bejnietna, pero um, ehm, navvicinaw li xuxin. Aħna smajna u smajna l-opinjoni ta' ħafna kapiet ta' gvernijiet, sfortunatament em firda kbira bejn naħa oħra. u li nisa navvicinawhom kemm jista' jkun. Għal-beneficju ta' kulħadd. Sur Winta. Inti tkellim dwar l-għajnuna umanitarja u eh, l-ispostament sforzat. Memx fuq xiex ma naqblux, għawnek eh, l-ispostament sforzat hija kwestjoni nafuħ il-koll dawn il-persuni jinsabu ruħom f'sitwazzjonijiet fejn u mistenni li aħna natuhom l-għajnuna umanitarja. L-ispostament umanitarju se jiġi diskuss u nifem it-ħassib tiegħek u t-kellim dwar dan ftit eh, dalodu firgwa tal-riskju tal-Afrika. Jiena naħseb li pajjiżi jinsab eh, post eccellenti biex nifmu il-problemi tal-Afrika u kif qed reagixi mal-kontinent tal-Unjoni Ewropew, eh, Malta tinsab fin-nofs, ehm, nistaw nitkellmu anki bċertu ċertu esperjenza ma' xi pajjiżi fuq il-kontinent Afrikan u se ntenni ruħi hawnhekk u ngħid li aħna kawti u nixtiequ l-kollegi tagħna jifmu illi ma nistgħux inkomplu nitkellmu dwar l-Afrika isu għandek eh, pajjiż wieħed, għandek kontinent enormi, popolazzjoni illi fil-ġejjeni il-qarib se, se il-numri se jizdidu ovvjament temmek u anki il-problemi temmek se jizdidu e, e, bħala konsekwenza tal-isplużjoni ġeografika. Problema waħda hija l-problema tal-nisa u t-tfal. U meta nitkellmu dwar nisa u t-tfal bħala rifuġati, il-prinċipji illi niddiskutuhom fil-gwad tal-għajnuna umanitarja u l-rifuġati u trattament tal-dawn rifuġati Għawnek naħseb li l-prinċipi li niddiskutu s-soltu jkunu l-umanità, imparzialità, neutralità, l-indipendenza. Dawna jitlu anki biżjed qawwa meta nitkellmu dwar in-nisa u tfal. Tistgħu saqsu u l-irġiel iva naqblu u iżda nħossu li tfal għanna bżon natu iżjed attenzjoni, attenzjoni u anki n-nisa dak li qed naraw ħafna minnhom huma tqal u ħafna ikollhom ukoll it-tfal zaħar magħhom. Jiġifieri mhux biss eh, nisa individwali u tfal individwali, kwissjoni ta' tfal hija waħda allarmanti għax mit-ċifri li għandna nistgħu naraw li il-numru perċentwali ta' tfal li jaslu bħala migranti ma jaqbilx ma' numru u ma' minn fej jiġu dawn ir-rifuġġati. Jekk naraw iċ-ċifri ta' rifuġġati li jaslu fil-xtutna, eh, xtutna tal-Italja naraw stampa differenti mill-Niġerja, mill-Senegal, mill-Afrika tal-Ponent. Iżda mbagħad jekk tħares li ċifri ta' tfal, dawna jiġu minn ħafna paj eh, numri differenti, ġviri mux mill-istess, mux mill-istess postijiet, għanna ħafna minorenni mux akkampanjati u dan għaw ta' tħassassib, għax rridu naraw jekk dawn it-tfal qed jiġu traffikati, jekk qed jintużaw għal attrapjanti tal-organi jew xi affarijiet oħra. Eluf ta' persuni eh, isparixxew ukoll mir-records u bekwa ta' tħassib kbir nafu ir-rifuġati huma stess qed jaffaċċaw riski kbar għanna tfal, tfal anki sa' 18 sena, dawna jisaw jiġu trafikati, eh, jisaw jkun hemm sfruttament eh, sesswali, apparti mill-fatt li hemm numru tagħhom li jmutu fil-baħar stess. Irridu naraw kif nistgħu nagħtuhom dawn in-nies xi opportunitajiet aħjar għall ħajja tagħhom nafu li dan il-komitat se jivvota fuq rapport fuq ir-rwol tal-, tal tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea biex nindirizzaw il-problema tal rifuġati u movimenti. movimenti. U għawnek qed nirreferi għal anki għal rifuġati mill-Afrika ta' Sab-Sahara. Dan dini għal it-teddida kbira li għana bħal-issax l-oħrajn qed jiġu mill-vant nafsani dawk huma rifuġati li huma relatati ma' dak li qed iseħħ fis-Sirja. U dawka et, dawka ma problema, mux, biex kbira fuq il-naħatana tal-Mediterran, iżda fuq il-Lebanon u il-Ġordan u ank u qabel il-ftejma Turkija kienem u koll u għana u koll il-Balkani tal-Punent biex jitlu fl-Europa ċentrali. Dini sfida li kullħat jaqbel dwara u m'hemmx differenzi bejnietna. Survajsa tkellem fuq il-kwissjoni tal-rifuġati, għamel eh, komment pertinenti għal inni għanna bżon ta' miżuri għal fuq meta ta' żmien qasir għazda għanna bżon ukoll il-pjanijiet fit-tul. Huwa minnu għax dawn is-sitwazzjonijiet idumu u m'hemmx xi soluzzjoni ta' malajr hawnhekk jew miżuri ta' malajr għandna nipjanaw fil-gwad tal-Afrika u dini għall-ewwel teddida għall-Ewropa u qed ngħidha din għax nittamaw li xi darba is-Sirja se tissettilja u nittamaw li ħafna minnom li ħafna minn nis li ġew spostati jerġgħu lura hemmhekk iżda l-problema tal-Afrika se tibqa' se tibqa' għax m'għandix taqsam mal-problema tas-Sirja dawn huma migranti u mhux rifuġati. U għandna naħsbu minn qabel x'se nagħmlu fl-20 sena li ġejjin, il-25 sena li ġejjin bil-esplużjoni demografika tal-Afrika u bekk naqbel miegħek li għandna bżonn ta' pjanijiet fit-tul Issa, inti referejt ukoll għal situazzjoni sitwazzjoni ta' rifugġati fil-xitwa fil-Balkani. Dik hija ħaġa li diġà tkellem u wkoll. Issa fil għad tal-iżvilupp. Edna dal-għodu tkellimna waqt l-ikla ta' nofsinar, menx fejn nidħol eh, f'dan, zgur li jemtejjim bejn il-Presidenza u il-Komitati Relativi li se niprovaw nixbu bil kemm jista' jkun malajr, ma nafx hekk hux possibbli fid-dati li semmejna li huwa fattibbli, issa se nagħmlu ħilitna li sal-aħħar ta' din il presidenza ikonna xi ħaġa firmata. Eh, tkun ħaġa tajba jekk nagħmluha jirnexxinna inkella nagħtuha l-kollegi tagħna ħat nota ta' sodisfazzjoni tiegħek illi il-laqa tal-ACP se seħ f'Malta. Naf li kienet ix tiegħek meta ltqajt miegħek f'dan fil-laqa xi xhur ilu jiena kont wassalt il-messaġġ tiegħek eh, kien hemm ħafna mhux biss eh, inti xtaqta iżda ħafna membri xtaqgħu wkoll li tamaw li tkun laqa tajba il-loġistika tagħha diġà diġa ħdimna fuqhom u żgur li se tkun laqgħa tajba. Sir Gerens, tkellim dwar il-finanzjament tal-għajnuna eh, eh, umanitarja. L-isfida hawnhekk hija li dawn il-pajjiżi Ewropej. U rridu nammettu li aħna ftit pajjiżi fil-fatt. Et jerfaw din ir-responsabilità, responsabilità responsabilta bħala pajjiżi demokratiċi u ċivilizzati aħna qed niffaċċaw. Jiena minn se nidħol fiċ-ċifri għax kulħadd jaf li ħafna impenji qed qed iseħħu, qed isiru, però nixtieq nara illi jkun hemm mhux biss eh, taħġa darba waħda biss, kif edna frigwat tal-pjanar fit-tul, irridu jkun għajnuna effettiva u effiċenti u apparti minn hekk dik li hija prevedibbli. Għax irridu naħsbu fir-rigward ta' pjanijiet ta' finanzjament għal ħafna snin għax dawn huma sitwazzjonijiet li se jibqgħu. Apparti minn hekk, irridu naraw kif irridu naqsu il-finanzjament irriġi li għanna eh, biex ikonna ċertu għamont ta' flessibilità fl-applikazzjoni tal-flużu tal-fondi. U kena ftit diskussjoni tal ħodu dwar dan meta tkellimna dwar lan illi dan huwa biss li inneħu il-faqar. Iżda kif dan għax ifisser eh, saċertu punt nistaw inneħu l-faqar biex niġġieldu il-kwistjonijiet li kollom effett eh, impatt eh, dirett fuq il-faqar. Dana jista' jiġi diskuss fit-tul fil-kumitati u żgur illi se wasal għal riżultati u diskussjoni interessanti ħafna. Naħseb li nisaw naraw u nisimaw aħjar għal eh, firgwa tal-bżonijiet tan-nies ġili niddeċiedu li rridu nagħmlu hekk u l flus dwar miżura jew oħra. Iżda naħseb li irridu nkunu iżjed kawti nisimgħu iżjed dwar il-bżonnijiet reali tan-nies nistaw kol eh, inkunu zjet effettivi billi naqsu il-piziet amministrativi u zguri li hemm ħafna mux li illi ma jkollokx il-responsabilta, kontabilità, iżda għandek il affariet li tista' tneħħihom f'dan il-qasam u anki neħtu konsiderazzjoni l-bżonnijiet speċifiċi tal-gruppi differenti tan-nies fil-kriżijiet partikolari nappoġġaw koordinament totali għax ma rridux naraw l-irdupjar tal-isforzi biex ikonna kooperazzjoni kemm jista' jkun miftuħa ma' organizzazzjonijiet oħra biex bekk inkunu iżjed effettivi. Nistgħu ukoll nitlu fis-sistema globali tajnuna maħniex l-uniċi pajjiżi li qed ngħinu aħna niprofdu fil-fatt eh, pratikament 50% tal-ammont globali, sa għanna naħdmu fl-imkien ma' sistema globali pala parti integrali minna. U l-axar punt illi rridu nkunu impenjati dwara hija illi ma nix eh, naqtaw qalbna minkejja il-bizat li konna illi eh, għanna nkomplu bil-missjoni tagħna, missjoni umana u sodisfaċenti. Jina għandif f'moħħi wkoll lajnuna tal-izvilupp li għanna u il-pajizi tal-Unjoni Ewropea għadna impenjati għal 7%, punt 7%, sfortunatament ftit pajizi wis uh, irnexxilhom. Forsi s-sitwazzjoni tinbidel fil-Brexit ukoll. Ħaġa oħra illi rridu nsammu f'moħħna fl-applikazzjoni ta' dawn l-għajnuniet finanzjarja jgħam l-imparċalità ma jistawx naraw l-ċuħ tan nis jew najdu inħobbu dik dak il-pajis u liħor le. Irridu jkollna imparċalità issa frigward tal kif nirregolawa, jiena diġa għamilt referenza għal burokrazija, minn se nidħol fid-dettal ta' dak li jett inti sur Gerens il għalix Eh, eh, fejn nistgħu nitkellmu dwar l-iżvilupp jew l-għajnuna umanitarjina m'iniex fis-sistema u m'iniex lest nidħol f'dan il-punt sa żgur illi għandna sistemi u modi kif nistgħu niltaqgħu u niddiskutu affarijiet. għanna xogħol leġislattiv ħafna xogħol leġislattiv li jrid isir biex torganizza kollox għax ma tistax tagħmel l-affarijiet ek taqbad u tagħmilhom is-sistema stess hija komplikata iżda twassal għal ċertu għamanta ta' ċertu għamanta ta' ta' organizzazzjoni u anki responsabilta. Eh, Signora sinjura kont l-aħħar u inti kellek raġun tajt li is-sitwazzjoni umanitarja waslet fis-Sirja is-Sirja għadha tinsab bejn sitwazzjoni ta' ta' gwerra sħiħa u jittamaw li kunem il-tregwa li tibqa jew li nkella wara il-laqa ta' stana se jimxu l-qoddim. fej deċizjoni tiżiet serji tiħdu dwar se jiseħ fil-pajis. Jiena li nistanajt, għax ma nistax najt eżattament u kemm se jiswa lilna l-għajnuna monetarja li l-4.8 miljon eh, Sirjan illi ġew spostati nafu illi Ġordanet jonfoq fuq dan u l-Lebanonet jonfoq fuqhom u t-Turkija jonfoq jiena naf li l-bini mill-ġdid tal-pajjiż Għax aħna nitkellmu wis dwar immigrazzjoni migranti, iżda rridu naħsbu wkoll dwar il-proċess tal-bini mill tal-pajjiż, il-proċess tal-rikonċiljazzjoni, illi l-pajjiż jerġa' lura dak li kien qabel biex in-nies jerġa' lura hemmhekk. Iżjed neħdu żmien biex nagħmlu hekk, iżjed iridu nħallsu għal dawn immigranti rifuġati, eh, eh, sakemm ma jkunux lura f'pajjiżhom jew anki f'djarhom nittamaw, fis-seminar dal-ħodu jena semmejt li persuna li impressionani meta kont fil-kamp fil tal-ġordan kien, kienet mara illi kienet għada fideja kella fideja ċavetta ta' dar fejx ta' terġa tmur lura f'dara biex issajjar xiek l-atfal tagħha. E, e, umanitarju. E, Aħna kulħadd għaman magħna hawnhekk inħossu li dan huwa l uman ta' dak li qed e, nagħmlu hawnhekk ma nistax nagħtikom ċifri Nissa ngħidilkom biss illi aħna nifmu u nifmu bis-sieħ sħiħ is-severità, is-serjetà ta' din is-sitwazzjoni. Nista' ngħid biss li l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur fil-gwatta dan il-kamp u il-rappresentanta għolja et et et et fittex l-atturi ġurnali u anki internazjonali. it tregu għan nittamaw li illi tin illi zom kien hemm min ħaseb illi għastana ma kienx se izda seħħet fil-fatt u nittamaw li situazzjoni tibqa' kifini. Jiena għandi l-istess tħassib ma nistax nagħtikom ċifri eżatti iżda tafu illi dana se jiswa żgur il-biljuni jiswa il eh, bla prezz. Grazzi. It's a very big important issues. I hope Le dawn huma punti importanti ħafna meta nittama li meta nerġgħu nibdew nibnu Sirja mill-ġdid dawk li għamlu l-ħsara se jkontribwixxu wkoll eh, għallu li jafu li l-Unjoni Ewropea se tikkontribwixxi, però l-Unjoni Ewropea ma tistax tikkontribwixxi waħedha issa għandna tliet kellima. Ani Leeds l-ewwel. Grazzi ħafna. Signora President. Se nitkellem bil-Ġermanis. Grazzi, grazzi għal dak li għatilna u merħba fil-Parlament Ewropew għannom tal-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi. Aħna verament kontenti li qed ikonna l-opportunità li ikonna dal-iskambju ta' idejat miegħek mod partikolari is-sitwazzjoni illi il-pożizzjoni ta' pajjiżkom bejn l-Ewropa u l-Afrika din naħseb li hija xi ħaġa li se toħloq sitwazzjonijiet illi se jkollna niffaċċawha għal għexieren ta' snin eh, Eh, situazzjoni illi l-pajjiżi tal-tramuntana tal-Ewropa ma, setawx jifmuha f'termini ta' dak li sar fuq l-immigrazzjoni. Eh, kenna eh, rajt xi ħaġa miktuba minn ġurnalist dwar kif x'nistgħu nagħmlu biex inwaqfu il-refuġjati mill li qed jiġu u anki il-salvataġġ tal-persuni fil- mill-baħar. Saret kritika għaliex eh, hawnhekk għal eh, li kien hemm xi ħaġa illi edha tiġbet lin-nies għaperess li dawn konna qegħdin insalvawhom mill-erqa, mill-arqa. Inti wkoll tkellimt dwar il-liġi umanitarja li qed kella tkun inforzata u il-proġett kien proġett li kien appoġġat għaliex kien eh, propju rigwarda il-salvataċ ta' persuni mill-arqa. Tkun ħaġa tajba li kieku eh, ikunem eh, sistema ta' distribuzzjoni għal dawn il-refugġati din jadeja li ħarġet eh, ftit presidenzi ilu sabiex ikun hemm aktar bilanċ bejn il-pajjiżi ta' tramuntana u dawk ta' nofsinhar u l-mod kif numri ta' persuni illi huma jilqaw. Dak kollu li għandu x'jaqsam ma' l-assistenza umanitarja, il-Kumitat tagħna żar il-Emergency Response Coordination Center li huwa post fi Brussell responsabbli għal loti ta' għajnuna umanitarja u huma għallolna illi l-Ewropa ma kellix l-ispejjeż kollha koperti sempliċement ta' trasport. Uli Europas noch fehlt. Zu dem Fragen der Finanzierung. Kien hemm biss sptar 0.7% ta' l-ispejjeż kienu parti minn din l-ekwazzjoni u r-Renju Unit kien wieħed mill-ftit pajjiżi li kienu qegħdin jagħtu 0.7% tal-PDG u l-Renju Unit issa se jitlaq mill-Unjoni Ewropea u s-Sinjura Merkel qalet illi huma se jħallsuh dan l-ammont. Mela x'se tagħmlu issa fuq din is-sitwazzjoni u l-grupp tiegħi ukoll jaqbel illi għanna nof u 2 sa 4% fuq l-edukazzjoni biex minn 2% naddu għal 4% nistaw nżidu forsi iktar. Issa naraw, unawguralkom kull suċċess għal presidenza tagħkom. Sì, muċissima, <coughs> muċissima. Grazzi ħafna, Signora President, jena uh, eh, kelli eh, ma stajċ nkun prezenti għada imma jena u kol xtaqt eh, nifraħ lilek għal ħatra tijak u l-Viċi Presidenti u kol u nirringrazzja u kol l-Ministru Malti għal uh, prezentazzjoni dettaljata ħafna jiena xtaqt nifoka fuq eh, suġġett wieħed ġifiri il-punt 16 tal-lanijiet tal-iżvilupp sostenibli tkellem dwar paċi, sostenibilità u governabilità. Naħseb għalina huwa importanti ħafna għalli għal pajjiżi bħal Niġerja, Somalia, aħna u ftit kollegi tiegħna kif ġejna minn Nairobi u eh, rajna Eh, kemm qegħdin eh, jibżaw minħabba terrorizmu peress li huma qrib is-Somalja u kif eh, il-popolazzjoni hija fil-bżon jekk memx governanza din lajnuna umanitarja li edin nitkelmu, kultant laqqas tista tasal fejn għanda tasal. Naraw li per eżempju il-terrorizmu u koll u il-korruzzjoni u koll hemm ħafna inugwaljanza f'dan il-pajjiżi. X'jista' issir il-Presidenza x'tista' tagħmel u x'importanza se tagħti lil ġlieda kontra terrorizmu u eh, kif eh, tista tara illi dawn il-pajjiżi ikollhom il-tmexxija li għandhom bżonn sabiex insolfu l-problemi li hemm għaliex inkella il-flus li qegħdin nonfqu se jintilfu u jispiċċaw fix-xejn għaliex mhux se jaslu fejn għandhom jaslu. Grazzi President u grazzi wkoll lill ministru jiena apprezzajt ħafna dan l-approċ olistiku tiegħek ta' u li adottajt inti f'rigward tal isfidi li għandna qoddimna jiena ma tantx għandi xinżid mal-mistoqsijiet li sarulek u għatweġ tweġbid dettaljati li inti tajt ma propju għal dan l-approċ olistiku din il-vizjoni li għandek intina naħdem ħafna fuq l-azil u l-immigrazzjoni Eh, fil-kumitati li namel parti minnu jiena naħseb illi aħna u importanti li aħna da kollu li għandu xjaqsa ma l-aspetti tal-immigrazzjoni u l-izvilup u l-kriżijiet umanitarji li sfortunatament edin dejjem joktru u, jihraxu. Kif għalu eh, xi kollegi rridu naħsbu għal krizijiet umanitarji illi għanna aħna fiħdan l-Unjoni Ewropea ħafna intlaqatna minn dak li qed jiġri fil-Gżejjer Griegi u fil-tramuntana tal-Greċa u anki fil-Serbja ħafni persuni baqaw waħedhom barra fil-bart jorqdu f'kampijiet minn arċisħin saħan sitra laqas għandhom bizzejiet ikel imma l-iktar ħaġa li laqtitni huwa li hemm ħafna nies ħafjin u għalhekk aħna kellna Eh, diskussjoni fil-plenarja l-ġimgħa li għaddiet mal-Kummissarju Stiljanides. U eh, kellna dibattitu fejn aħna Saqsejna l-Kommissjoni x'tista' tagħmel u jiena nixtieq insaqsi lilek x'beħsibu jagħmel il-Kunsill quddiem dawn il-kriżijiet umanitarji li għandna fil-frontieri tagħna stess kif nistgħu naċċettaw li persuni qegħdin imutu bil-bart fil-waqt li jippruvaw jaqsmu il-frontieri bejn il-pajjiżi Ewropej. Jiena naħseb li fuq dan irridu nirriflettu fit-tul, naraw jekk hemm bżonn li insaħħu l-isforzi tagħna il-Kummissjoni ħarġet bi strument ta' emerġenza sena li għaddiet fl-aħħar sabiex inkunu nistaw nużaw il-fondi internament. Naħseb li dan l-istrument irridu insaħħuħ. u naħseb li jekk aħna verament unjoni il-risposta tal-istati membri kollha għalhekk qed nindirizza lilek Ministru għandha tkun iktar viżibbli b'mod partikolari f'dawk il-pajjiżi li qegħdin jiffaċċaw waħedhom dawn il-kriżijiet. Grazzi. Thank, thank you colleagues for your question. Grazzi ħafna kollegi għal dawk il-mistoqsijiet. Ministru jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Iva, qed nara li qed ngħaddu minn kommenti fuq is-sitwazzjoni, opinjonijiet u anki e, sitwazzjoni sansitra fl-Unjoni Ewropea stess. Sur Letz eh, tkellem l-ewwel u tkellem dwar l-Afrika. Naħseb illi diġa għad biżejjed dwar dak illi tista' tfisser l-Afrika għall-Unjoni Ewropea jekk aħna ma jirnexxilniex nejnu dan il-kontinent jiżviluppa u jiżviluppa malajr. Umbat kienem mistoqsija dwar il-proposta tal-Kommissjoni li suppost hija maħsuba biex twaqqaf ir-refuġati. Li kolli ngħidilkom li dan ix-xogħol għadu għaddej u eh, nista' ngħidilkom li illum suppost kien hemm konferenza stampa bejn eh, ir-rappreżentantoli u viċe-president tal-Kummissjoni Mogherini u il-Kummissarju Avramopoulos propju fuq dan is-suġġett din miex soluzzjoni ideali, l-ideja hija li b'xi innaqsu xi ftit in-numri ta' persuni illi jistaw jaslu fi xtutna. Imma minn dak illi rajt dan irid dejjem isir fir-rispett sħiħ tal-liġi umanitarju f'kooperazzjoni sħiħa mal-IOM u l-UNHCR għaliex aħna nafu illi wieħed ma jistax sempliċement eh, eh, iħallat situazzjoni ma' Turkija ma' dik il tiġri fil-Libja. Huwa diffiċli illi wieħed japplika Eh, l-istess ħaġa dak li qed nagħmlu fit-Turkija ma dak li rridu nagħmlu fil-Libja. Mhux se nidħol aktar fid-dettall, imma kolli ngħidilkom illi fuq dan dan huwa xogħol li għadu għaddej, imma wieħed ma jistax sempliċement inniedi inizjattiva jew programm illi uh, wieħed ikun jaf illi ma jirrispettax bisħiħ il-liġi umanitarja u anki ma jħares l-interessi ta' dawk il-persuni li suppost ikunu mħarsa mill-arqa fil-Mediterran imma laqqas ma nistaw nibatuhom lura minn fejn ġew sabiex ikunu suġġetti għal trattament taħjar eh, f'kampijiet ta' konċentrament jew eh, eh, postijiet oħrajn fejn ikunu detenuti għalhekk jiena irrid nara l-reazzjoni ta' tal-kummissarji meta jtida dan l-istudju illum. Inti semmejt il dan il-fattur li isu jiġbet in-nies għaliex aħna qegħdin insalvawhom mill-arqa. Nistgħu naraw nieħdu żewġ approċċi jew ma nagħmlu xejn noqogħdu bidejna fuq zaqna nħalluhom jerqu. Jew inkella illi aħna naslu kemm jista' jkun sa l-ilmijiet territorjali għaliex sissa ma nistgħux nidħlu fil-fażi numru tlieta tal pjana Avramopoulos ta' kem ma nkunux mistiedna li nagħmlu dan mill-awtoritajiet Libjani jew inkella jkun hemm riżoluzzjoni tal-ġnus ma'quda. Nistgħu nibqgħu biss fl-ibħra territorjali nikkooperaw mal-gwardji tal-kosta eh, tal-Libja biex ngħinuhom jagħmlu xogħolhom u b'xi mod naraw li ma jkunx hemm eh, Eh, dingis u eh, xur tal-bahar oħrajn li jistaw jintużaw mill-traffikanti un bad dawn in-nies irridu insalvawhom, irridu nwassluhom fil-pajjiżi tagħna x'dak li rridu nagħmlu aħna nistaw illi malajr nidentifikaw l persuni li huma eligibli biex jinataw l-azil u dawk illi mumiex b'xi mod jintbatu lura lejn pajjiżhom. Ħaġa faċli li wieħed jgħidha ma diffiċli li wieħed jimplementaw dan qed ngħidu għaliex aħna provajna nibatu lura xi nies mill-Mali skont il kompat li eh, eh, qablu fuqhom dal-aħħar imma minkejja l-fatt illi Eh, kien hemm il-firem, fej suppost kien hemm il-firem, xorta waħda il-kooperazzjoni jaftit li xejn, għalhekk l-affarijiet mhumiex faċli. U meta wieħed ikun qed jistudja s-sitwazzjoni u jara x'jista' jsir, aħna eh, irridu noqogħdu attenti illi ma jkun hemm ħadd mank persuna waħda illi tkun miċħuda mid-dritt tagħha għall ażili ġifieri diffiċli li wieħed jaqta' dritt. Imbagħad intom tkellimtu wkoll dwar is-sistema ta' distribuzzjoni. Mhuwiex il-Kunsill jew ħadd ma jista' iġiel lil pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jiftemu bejniethom. Ejjew nittamaw illi meta L-ideja ta' solidarjetà effettiva semmiet illi tkun verament solidarjetà u tkun verament effettiva. Mhux sempliċement kliem fira imma kliem li sarraf xi ħaġa fir-realtà. Kulħadd għandu l-interpretazzjoni tiegħu ta' dan. U inti referejt għal punt numru 7 tal-lanijiet għal tkabbir sostenibli u inti semmejtu koll il-fat ta' dwar se jiġri meta joħroġ ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit huwa wieħed minn ħames pajjiżi li jagħti iktar minn punt seba' fil-mija. U ħafna minn dan l-ammont jingħata b'mod dirett u ma jintnefax eh, fuq l-immigrazzjoni, issir xogħol mal-Italja, ma' Franza u Spanja li skont il-parametri tal-OECD jgħidu li dak li jonfqu fuq l-immigrazzjoni jista' ikun ukoll parti minn dan il-perċentaġġ li jagħtu. Għalhekk issa rridu naraw x'se jiġri. Is-Sinjura Jimenez ah, tkellmet dwar il-paċi u l-gvernabilità tkellem dwar in-Niġerja u l-Afrika tal-Punent Dan issa sejda ħanna fil- eh, il-politika komuni barranija u ta' sigurta u eh, torbot ukoll ma dak illi ila tagħmel l-Unjoni Ewropea illi mhuwiex propjament strettament rilevanti għal dan il-Kumitat fuq il-Kompat u anki il-kuntatti mal-pajjiżi tas-Saħel. Inti semmejt in-Niġerja li strettament laqas hija fost l-ar pajjiżi huwa biss pajjiż li għandu popolazzjoni enormi u li hemm eh, madwar 450 miljun minnaw u 20 sena oħra, ġifiri kważi il-popolazzjoni totali tal-Unjoni Ewropea bħalissa mbagħad hemm il-Boko Haram, il-Niġer u il-Mali dawk li qegħdin joħolqu l-problemi. U eh, tafu wkoll illi l-attenzjoni anke fil-komunikazzjoni illi semmejna qabel se tisħaq ħafna fuq Agadez li huwa wieħed mill-punti fil-Niġer fejn ħafna mill-immigranti li jaslu mill-Afrika mill afrika tal punent jidħlu fil-Libja. Umbat ovvjament ikun il-problema ta' terrorizmu għax meta nitkellmu dwar l-iżvilupp u dwar l-għajnuna umanitarja, il-terrorizmu il terrorizmu Eh, dana kollu huwa parti minn ħolqa waħda għaliex waħda toħloq l-oħra. Lil-kollega Taljana jiena naqbel ma dak li għattinti u nifhem ukoll il-pozizjoni tijak, imma kif, kif attinti bil-raġun, kif nista' waħna bl-organizzazzjonijiet kollha li għana, bl-affarijiet kollha li najdu naċċettaw illi hemm nis eh, ħafjien. Eh, f'dan il-bart eh, ma, ma nafx naqbad najdlek imma hija xi ħaġa li verament tġiblek qalbek ġunġlina meta eh, tarom daw l-affarijiet u nittamaw illi fix-xhur li ġejjin naraw kif namlu sabiex il-pajjiżi jaqblu li almenu dawn ix-xeni dawn ix-xeni li huma verament uh, timbru ikra fuq il-kuxjenza Ewropea għaliex wara din l-istatistika hemm nisa, hemm tfal, hemm zaza, kollha huma bnedmin u kollha il kolla rridu nirrispettawhom. Jekk aħna verament persuni ċivilizzati. Grazzi. Grazzi ħafna. Ministru Vella, naħseb eh, mek smajt l-apprezzament eh, eh, tal-kollegi għal punti li semmejt, siċur li ġejjin, mimlijin daqs bajda, ħafna problemi umanitarju kifat inti wara kull krizi, wara kull statistika hemm il ħajiet Grazzi ħafna tal-li ġejta hawnhekk titkellem ma' ħarqanin li naħdmu miegħek u mal-presidenza tagħkom fis-sitt xhur li ġejjin. Grazzi.